għal daw il-files li qed weqfin. F'dan l-isfond qed nippreżenta f'isem Sven Giegold ir-rapport fuq il-programm fiskalis illi jara li l-istati membri jkunu kapaċi jevitaw l-egoizmi nazzjonali tagħhom għal tal-ċittadini. Dan il-programm fiskalis huwa eh, storja ta' suċċess li toħroġ mill kooperazzjoni bejn eh, awtoritajiet nazzjonali tat-taxxi sam il-bidu tagħha l-fiskalis iffaċilita u xpruna e, e, e, kooperazzjoni ta' awtoritajiet bejn l-autorità taxxa fl-Unjoni Ewropea. En daw l-awtoritajiet biex jipproduċu il-modi tagħhom kif jippreżentaw it-taxxi. Allura ħana kontenti bla bozz ta' rapport li ġibet ħafna approvazzjoni minn gruppi politiċi differenti. Għanna kontenti li l-maġġoranza ta' din il-Kamra jarfu il-bżonn iżjida fil-budget budget u iżjed trasparenza mill-Parlament innifsu. Kull mem emenda waħda ippreżentata għal għada u nixtiequ nużaw din l-opportunità biex nitolbu l-appoġġ ta għal din l-emenda. Il-joint audits hija l-aħħar frontiera l-kooperazzjoni xprunata bejn eh, awtoritajiet tat-taxxa mal-Istati Membri kollha joint audits huma taħtiġa kbira fil-każ ta' e, e, ftejimiet ta' trasferimenti u anka skemi aggressivi finanzjarji. Allura nitolbukom biex e, taqblu ma' dil-emenda taħt il-programm fiskalis aħna konvinti li din se ġib iżjed ġustizzja fit-taxxa għaċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi. U issa fisem il-Kummissjoni il-Kummissarju Oettinger. Grazzi ħafna President tal-kelma Sinjuri Preżenti. il-kollega tiegħi il-Kummissarju Muskoviċi qiegħed fateni e, ftaħt idiet u qiegħed nieħu postu llejla. Sinjura Scott Kato jekk jogħġbok għaddi għad li sur Gold li sbaħ xewqat tiegħi u l-gratitudni tiegħi għax-xogħol li wettaq fuq dan il-fajl. l autoritet Nazzjonali ta' Taxxa u l-Unjoni Ewropea ikomplu ibatu minn kapaċità insuffiċjenti u kooperazzjoni insuffiċjenti bejn l istati membri. Dan huwa minnu F'dan l-Unjoni Ewropea ma minnu wkoll bħala relazzjoni tagħna mal awtoritajiet ta' taxxa ma' pajjiżi terzi. Sfortunatament, eh, din tfixkel l-effettività tax-xogħol tal-awtoritajiet rispettivi. U allura għandek frodi ta' taxxa, evażjoni eh, u evitar ta' taxxa daw kollha kwistjonijiet li aħna rridu nippruvaw nikkontrollaw u rridu nsibu tweġibiet u soluzzjonijiet għal dawn u rridu konna niffaċċaw il-problema ta' diġitalizzazzjoni fil-modelli ta' kummerċ. Iċ-ċittadini tal kumpaniji fl-istess ħin m'għandhomx joqogħdu ibatu minn amministrazzjoni żejda. Allura, dan kollha huwa xogħol li l-awtoritajiet nazzjonali ta' taxxa iridu jibdew fuqhom imma l-ħidma prinċipali hija li niġbru t-taxxa għax dawn il-flus huma flus neqsin mill-bwiet nazzjonali u mill-bwiet Ewropej. Jidu nissuktaw il-programm fiskali sul huwa awtoritajiet tat-taxxa jkunu jistgħu jiġu appoġġjati permezz ta' miżuri li jippruvaw eh, inislu kooperazzjoni ċerti soluzzjonijiet iridu jinstabu fil-IT u rridu nkunu żguri li naħdmu flimkien anke mal-kumpaniji tagħna u noħolqu qafas biex ikun hemm kompetizzjoni ġusta fl-Unjoni Ewropea waqt li fl-istess ħin nassiguraw li l-interessi finanzjarji tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jiġu protetti. U fil-proposta tal kummissjoni hemm ukoll proposta li nissuktaw il-programm fiskali li lien mill-sena 2020 u nissuktaw niġġieldu kontra evitar u evażjoni ta' taxxa. U allura intejbu it-taxxa li tkun tista' tinġabar u mhix tinġabar Aħna rridu naraw kif nagħmlu x-xogħol ta' aħjar u għalhekk il-fiskali se jagħmel eh, strumenti prattiċi li jkunu aċċessibbli biex ikun hemm inqas pisijiet fuq iċ-ċittadini u l-awtoritajiet fiskali. Issa l-fiskali kif jista' jasal għal dan? Ħan semmi erba' komponenti ta' programmi prinċipali l-ewwel. Hemm il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tat-taxxa illi titissokta Dan jista' jsir permezz ta' skambju tal reħjar prattiċi tieni. Għanna niġbdu mis-suċessi ta' teknoloġi ġodda u innovazzjoni bħal pereżempju l-blockchain, teknoloġija tal-blockchain għandu irridu jiġi izviluppati applikazzjonijiet u software juħor u mbagħad fl-aħħar min-naħħar eh, irrid ikun hemm investiment eh, anke eh, permezz ta' personal u materjal li jkun aċċessibbli għalihom. Speċjalment daw il-miżuri huma importanti għal diversi raġunijiet u rridu nkunu żguri li l-personal ikun ikun aġġornat u il-fiskalis mhux xej ġdid, il-programm fiskali kien wassal fil-passat għal titjib importanti u kien hemm valur miżjud permezz tiegħu. U fl-istati membri il-Ministri tal-Finanzi jagħtu valur kbir. Gruppi ta' proġett, gruppi ta' esperti dawn huma kollha organizzati u finanzjati permezz tal-fiskalis. Ma fis-seba' snin ġejjin qegħdin nissuġġerixxu madwar 270 miljun euro u b'dan il-flus nittamaw li nissieltu l-evażjoni u evitar u frodi ta' taxxa. B'mod ġenerali aħna nemnu li l programm modernizzat fiskalis jista' jkun ta' servizz għaċ-ċittadinanza Ewropea u l-awtoritajiet fiskali fl-istati membri. Is-Sur Giegold għamel biċċa xogħol eh, tajba ħafna fir-rapport tiegħu u aħna fiduċjużi illi dan iservi ta' bażi għal iktar progress inħarsu l qudiem għal diskussjonijiet li jagħtu frott tal-futur. Issa. E, dwar dak li qal il-kellim li maħniex nużaw l-artiklu 116 u l-prinċipju dwar kwistjonijiet ta' taxxa li ddeċidejna fuq bħala kummissjoni l biraħ igwidati l idea nippruvaw naħdmu wkoll mal-Kunsill, is-Sur Moscoviċi jiġi għal konklużjoni li 116 kollu inqas opportunitajiet fir dan il-Kunsill minn dak li suġġeriet il-Kummissjoni. U is-Sur Moscoviċi u membru ieħor eh, għandhom kuntatti u ħajkomplu jkollhom kuntatti ma' Sur Gigold fil-futur. Grazzi ħafna, grazzi, għal minuti fissem il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget l-Onorevoli Dos Santos. Grazzi, Sur President. Nixtieq indur fuq ir rappreżentant ta' rapport li il-rapporter fil-fatt li jagħmel biċċa xogħol kbira ħafna u x-xogħol ġie ivvalorizzat ħafna huwa xogħol rispettat mill-kumitat tiegħi tal-budget u kienet kooperazzjoni tajba ħafna pożittiva u sistematika. U aħna profittajna minna kollha kemm aħna u dan, dan ir-rapport mhux se jispit mhux se jagħmel li jmexxih il qudiem U nittamaw dan u jwassal għal dialogu permanenti U kif tafu dan il-programm fiskali sandu bħala għan il-diversi eh, entitajiet finanzjari fl-istati membri biex jiġu fl-imkien u biex kun hemm effiċjenza fil-ġbir ta' taxxa u nevitaw li jkun hemm eh, taxxa li tkun eh, evitata. Mela, l-użu ta' esperti esterni rridu nikkonsidraw l-egwalenza bejn is-sessi, speċjalment numru 5, il-programm fiskali prova jagħmel sinerġija mal-programm ta' dwana u l-programm ta' kontra l-frodi u l-programm ta' appoġġ ta' riformi strutturali u programmi oħra u iż-żieda ta' finanzjament eh, tal-programm eh, eh, għas-sena e, 2018 ġie deċiż ukoll mill-kumitat tiegħi. Il-Kummissjoni tista' tagħmel sforz f'dan is-sens. Il-test approvat mill-kumitat u mill-Kummissjoni jagħmilha possibbli għalina li noħolqu dan il-programm għal sosten tal-awtoritajiet fiskali fl-Istati membri biex iwettqu l-aħjar politiki possibbli fit-taxxa għal ġbir ta' taxxa u s-sistema eh, Ewropea Nixtieq infakkar li l-Kummissjoni Ewropea tipprova tfittex impenji u kompromessi bejn il-pajjiżi Ewropej biex neliminaw u neħħu r-regola tal-unanimità eh, din li dinja eh, ħaġa storika din issa ġiet eh, din spiċċat u issa jkun hemm konsens fuq livell ta' maġġoranza għall-impenn tal-laqda monetarja u ekonomika. Grazzi ħafna u issa ngħaddu bin-numru ta' relaturi għal gruppi politiċi mela għal minuta u nofs issa fisem il-PPE l-Onorevoli Stolojan. Grazzi, Signora President. Grazzi, Signora President. Jien ħanni vota favur ta' dal-programm għax huwa l-uniku wieħed illi huwa mirat fuq l awtoritajiet fiskali tal-Istati membri. Huwa programm li jgħin u jifinanzja l-infrastruttura li għandna bżonn għall-iskambju ta' informazzjoni bej l awtoritajiet fiskali fl-Istati membri. Issa dwar id-dħul finanzjarju taxxi anki hawn dan huwa programm illi jġib flimkien esperti awtoritajiet fiskali ma' esperti ma' esperti biex jgħinulhom e, l-aħjar prattiċi f'dan is-settur. Napprezza partikolarment il-fatt li dal-programm fiskalis huwa wieħed li huwa wkoll eh, qed jiġbed il-partiċipazzjoni qed partiċipazzjoni ta' esperti minn pajjiżi terzi wkoll mill-pajjiżi tagħna. U jekk aħna b'mod effettiv irridu nikkombattu l-evażjoni u l-evitar u l-frodi tat-taxxa għandna bżonn ninvolvu esperti minn pajjiżi terzi wkoll. Matul il-perjodu kurrenti, il-fiskalis ġimni l problemi u naħseb għanna eh, kullħat għandu jagħmel bħalu nappoġġjaw grazzi fisem l-SND. Is-sur Paje għal minuta. Grazzi, sur President tal-kelma. Mela, il-program fiskalis li ħanivvotaw għalih illum l-2021 għal-27 qed ħajjejn il-kooperazzjoni bejn l-istati membri. Kien hemm diversi skandli fiskali f'dawn l-aħħar snin huwa kruċjali nkun f'pożizzjoni nissuktaw nestabilixxu dal-programm li jagħmilha possibbli jkun hemm skambju ta' informazzjoni bejn awtoritajiet fiskali tal-istati membri biex nevitaw e- e- e- frodi ta' taxxa Anka l-kooperazzjoni fiskali b'netwerk li għamilha possibbli biex l-awtoritajiet nazzjonali jkollhom skambju ta' informazzjoni u b'mod sigur ħafna aħna kuntenti bħal FND illi nkunu kapaċi nikontribwixxu għal dar rapport fuq il-kwistjoni ta' iktar kooperazzjoni bejn amministrat atturi eh, fiskali fil-ġlida tijom ta' eh, ħasil ta' flus, aħna għanna bżon amministrazzjoni sura biex eh, taħdem fuq dan biex tistabliċi sistema tajba. U nixtieq nirringrazzja lill kollega tagħna x-xogħol eċċellenti tiegħu. Grazzi, issa s-sur Bakke fisem l-isjar għal minuta u nofs. Il-fiskalis huma dwar it-taħriġ u l-iskambji bejn aktar minn 30 servizz ta' taxxa u awtoritajiet ta' taxxa. Il-kooperazzjoni hija importanti ħafna għal Flanders b'mod partikolari hija importanti wkoll. Hija speċi ta' programm Erasmus għall-uffiċjali ta' taxxa u l-programm ta' bħalissa se jibqa' sejjer sal-2020 u jimxi wkoll għal 21 u 22. Però fil-proposta tal-Kummissjoni jekk nikkalkulaw il-Brexit nista' naraw li għandna zida ta' 20% rigward il-budget oriġinali u 11% oħrajn barra minn hekk il-prijoritajiet fil-programm huma xellugin u ma nistgħux napoġġaw dan. Hemm ħafna Eh, ifokar fuq pajjiżi terzi u aħna ma nistgħux naċċettaw dan. Nixtiequ li jkun iktar simplifikazzjoni amministrattiva aktar milli eh, affarijiet oħra u rapporti oħra. Grazzi ħafna dan jala l istata ta' fissem il-gruppi politiċi u s-sana dosu rozati għal minuta u nofs. Priorità ta' dan il-Parlament f'dan il-mandat li qed jasal fit Miemu kienet il-ġlieda kontra il-frodi fit-taxxa, l-evitar ta' taxxa u l-evażjoni ta' taxxa. Però dak li rajna waqt xogħol fil-komitati kien illi l-kooperazzjoni bejn is-servizzi eh, tat taxxa nazzjonali u l-awtoritajiet nazzjonali ma kienx ta' standard biżżejjed u ma laħaqx ma' rekwiżiti biex din il-ġlieda verament tkun waħda effettiva. U għalhekk jiena nilqa dan il-programm Fiskalis u dan ir-rapport Fiskalis u nixtieq nifraħ lis sur Sven Giegold li bħalissa mhux qiegħtaw imma anke Sinjura Scott Cato għal kontribuzzjoni tajba illi għamlu f'dan id-dibattitu. Minar ma jkollna program tekniku illi tejn l-autoritajiet jaqsmu l-aħjar prassi u jkollhom komunikazzjoni bejnietom u jippromovu eh, l-aħħar teknoloġiji u jirrapportaw l-abużi, allura din il-ħaġa ma kienx tkun ta' suċċess. U għalhekk verament jiena napoġġa dan il-programm u favur illi inżid il-finanzjament ta' dan il-programm għal 300 miljun euro. Din jiena naħseb illi dan huwa il-minimu biex dan il-programm ikun effettiv immaġinaw x'tip ta' benefiċċji nistgħu nġibu minn dawn il-flus. Qed jintilfu biljuni f'evażjoni tat-taxxa, jiġifieri 300 eh, miljun mhux ħafna biex jirnexxiena nipprojbixxu dan it-tip ta' evitar ta' taxxa. Żgur li dan il-programm għandu bżonn l-appoġġ tagħna u jinsen kun favuru. Grazzi ħafna. Issa is-sur Van der Kendelare għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President, eżis kollegi. Kull sena miljuni ta' flus jisparixxu mit-taxxi u mhux qed nirkuprawhom. Ħafna drabi dawn il-flus jgħaddu għal tax havens. dawk li jagħmlu l-frodi iwafqu sistemi illi l-awtoritajiet nazzjonali assistaw jindunaw eh, bihom u l-problema dejjem tikber. Minħabba l-modernizzazzjoni il-frontieri qed jisparixxu wkoll. Allura eh, biex taħrab eh, lill-awtoritajiet hija xi ħaġa aktar faċli l-SMEs jiġu taxxati b'mod faċli mhux ħażin imma meta nitkellmu fuq il-multinazzjonali u kumpaniji bbażati fuq l-internet, allura hemmhekk is-sitwazzjoni aktar diffiċli u għalhekk kooperazzjoni fuq livell Ewropej hija importanti ħafna. Aħna naħsbu li l-awtoritajiet tat-taxxi għandhom bżejjed informazzjoni biex ikunu jafu eżatt min huma dawk li qarqu irridu nassiguraw illi naħdbu naħdmu flimkien u ma nibqgħux jisna gżejjer żgħar bħala membri ħalli nikkombattu l-levitar u l-evazzjoni tat-taxxa. Il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet se tnaqqas il-frodi u żid idħul mit-taxxi u naħseb li kulħadd jieħu pjaċir b'dawn l-affarijiet. Grazzi. Dan iwasanna għat-tmiem tal-lista ta' kelliema li kellna fuq dan is-suġġett u ngħaddu għall proċedura ta' catch TI Għandi talba waħda mis-Sur Marjas. Għandek il-kelma. Grazzi ħafna President. L-evażjoni tat-taxxa, il-frodi tat-taxxa, tfisser li aħna se nitilfu miljuni ta' euro mill-teżori tal-istati tagħna rajna l carousels rajna l-frodi, naturalment. Però l-Unjoni Ewropea ma mlet xejn fuq l-evażjoni tat-taxxa, ma rajniex riżultati fil-fatt. Li kieku kellna rulings tat-taxxa u ħadna passi konkreti, allura konna mmorru aħjar. Kull multinazzjonali għandu jħallas it-taxxi fejn hu jagħmel il-profitt. Rridu nagħlqu dawn il-loopholes għaliex inkella se tibqa' ssir l-evażjoni tat-taxxa dan il-programm irrid iħalli wkoll l-iskambji ta' prassi tajbin bejn l-awtoritajiet għandu jkollna miżuri biex inkunu nistgħu naqbdu il-frodisti, però il-leġislazzjoni trid tinbidel ukoll għaliex hija il-leġislazzjoni li tħalli dawn it-twieqi illegali jeżistu u eh, minnhom imbagħad jaħarbu dawn il-multinazzjonali. Grazzi, dan iwasalna tmim tal-proċedura Catch DI issa fissem il-Kummissjoni nistiden il-Kummissarju Ettinger. President, membri onorevoli, qed nara li hawn konsensus wiesa' mhux ħażin fuq ix-xogħol ta' Sur Giggles. U anki rigward il-proposta tal-Kummissjoni biex inkomplu bil-programm fiskalis. U dan ibbażat fuq l-esperjenza tajba li kellna fil-passat jekk tixtiequ li nkomplu naħdmu fil-futur. Intom referejtu għal proposta ta' budget tal-Kummissjoni u aħna hawnhekk qegħdin nipproponu figura ta' 270 miljun euro għas-snin li ġejjin. Aħna ħossu li Dan se jkun biżżejjed naturalment, tista' tonfoq dejjem aktar flus, però din hija kwistjoni ta' li inti takkwista u tkompli bit-teknoloġija dejjin tal-ICT u oħrajn. Ma nixtuqx li naraw tnaqqis f'dan il-budget. Għaliex aħna rridu nejnu lill awtoritajiet tat-taxxa Eh, jiġġieldu levitaru l-evażjoni tat-taxxa fuq livell eh, Ewropew u fuq livell nazzjonali. Grazzi ħafna tal-appoġġ li tajtuna. Grazzi. Kummissarju. Issa għal żewġ minuti fissam ir-rapporter Sinjura Kotkata. President, jien sa noqgħod niddiskuti artiklu 6. Nafu l-problemi li hemm dan, però bħala Parlament li ħadem ħafna fuq kwistjonijiet tat taxxa aħna diżappuntati bil-progress batut li kellna, inħossu li naqset il-fiduċja bejn iċ-ċittadini li nirrappreżentaw u l-istituzzjonijiet Ewropej. Aħna rridu nikkonvinċu n-nies li huwa worth it li wieħed iħallas it-taxxa. Imma fil-każ ta' dan id-dibattitu qatt ma rċivejt daqshekk apprezzament għal daqshekk ftit xogħol, <laughs> jiġifieri għalmenu grazzi ta' dan. U eh, naddi il-messaġġ tagħkom l Sven ukoll nixtieq li hu nixtieq ngħidilkom li hu jixtieq li l kollegi kollha li ħadmu miegħu u li lil daw kollha li taw appoġġ fil-gruppi differenti. Nisperaw li konna appoġġ għadaw kol waqt il-votazzjoni u nidħlu eh, f'negozjati interistituzzjonali istituzzjonali fil-ġimgħat li ġejjin. Mela, nad il-messaġġ lil Sven Gigold. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Dan wassalna għat-tmiem id-dibattitu u l-votazzjoni sessira għada. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna għalejla huwa ir-rapport mill-kollega tiegħi Valero dwar l-istabbiliment eh, tal-programm Drittijiet u Valuri. Issa nibdew bis-Sur Valero li għandu l-kelma għal erba' minuti. Is-Sinjura Valero anzi. Ringrazzja li l-personal kollu <clears throat> illi kien imdaħħal dan ix-xogħol, xogħol importanti ħafna. Qed ngħixu f'epoka differenti u għanna gvernijiet li jaħdmu kontra l-libertà, libertà tal-medja, tal-istampa u d-drittijiet tal-minoranza. U id-demokrazija tfisser fl-Ewropa li xi kultant tivvota darba fil. U ma jistax jkun din insejħu la demokrazija vera. Issa meta m'hemmx tribunali indipendenti fejn il-ġudizzjarji mhumiex rispettati m'hemmx demokrazija. Xi ftit ġranet ilu kien hemm il-Sindku eh, Popolari Pollak li nqatel fil-Polonja kien attakk terribli anke fil-partit preċedenti tas sindku u dan is-sindku kien, eh, kien il-mira ta' ħafna teddit u kien anka il-merba li kien jagħti għar-rifuġjati kien imsemmi għalija u anka għad-drittijiet tal-LGBTIQ. E, inqatlu xi tliet individwi tal-li wkoll fi Slovakkja u f'pajjiżi oħra e, tal-li kixfu e, xi affarijiet anka fl-Ungerija hemm każijiet għaddejjin illi jmorru kontra id-dirtijiet tal-minoranzi anka fil-Polonja kien hemm xi 13 il proġett u għandek ministri tal-ġustizzja Pollakka jistgħu joħol jistgħu e, jinnominaw u jkeċċu e, maġistrat u jew imħallef ikun xikun e, mingħajr ma jagħtu spjegazzjoni. Di mhix demokrazija. U Għanna bżon programmi għallura li t-servi ta' enerġija li tmur li l-in mill-Unjoni Ewropea għallura nilqgħu il-proposta tal-Komissjoni ma jistax naċċettaw il-fatt li settur ġdid ta' drittijiet u valuri u jkunu, jkunu moħbija biss fi programm. U għalhekk għandna bżonn ikollna bilanċ ikbar biex namluha possibbli biex ikun hemm e, biex dan ikun verament programm li jkollu l-finanzi stess tiegħu ngħixu e, li ngħinu programm li jgħin is-soċjetà ċivili jipproteġi d-demokrazija u l-istat ta' dritt l-igwaljanza, igwaljanza bejn is-sessi drittijiet, nuqqas ta' diskriminazzjoni u nuqqas ta' gender mainstreaming nippruvaw nipromovu l-libertà ta' espressjoni, il-multipliċità, l-impenn u responsabilità min-naħa tas soċjetà ċivili u drittijiet tan-nisa. U għalhekk qed nitkellem fuq dan il-programm, programm li qed għandu fil-mira tiegħu l-istati membri kollha soċjetà ċivili, reġjuni, komuni, eċċetera. Imma mbagħad aħna għandna bżonn ukoll eh, t-sonnarija u l-bastun biex naffronta l-problemi tal-lum għalhekk għal irrid nixtieq li l-Kummissjoni f'ċerti każijiet speċifiċi tuża strumenti oħra dispożizzjoni tagħha fuq ċerti pajjiżi biex taffronta problemi determinati li jkun hemm perċentwal tal-għajnuna jkun dedikat meta jkun hemm eh, eh, Eh, ikun hemm il-valuri li jinżlu b'mod qawwi eh, fis-Stati membri. L-artiklu 2 tat-trattat jgħid l-Unjoni hija mibnija fuq valuri ta' libertà istat eh, ta' dritt, egwaljanza u rispett ta' dritt tal-bniedem, inklużi drittijiet tal-persuni li huma membri ta' minoranzi, ta' minoranza. u dawn il-valuri allura irridu irridu eh, insommuhom il fuq dawn huma l-motivi li aħna deċidejna li nagħmlu tal-programmi ġdid. Grazzi ħafna. U issa is-Sinjura Pietikajnen mill komitat Fem suppost kienet ħadd titkellem però mhux qed naraw u allura Nadja Sinjura Gijom fisem il-Kumitat tal-Kultura u l-Edukazzjoni. Grazzi President. L-Euroxettiżiżmu dejjem iżid fl-Unjoni Ewropea u anki nuqqas ta' informazzjoni u dan iqan għal dubju fiċ-ċittadini tagħna. Issa rridu nsaħħu l-ftehim reċiproku u dan huwa importanti. U importanti li dan il-programm ikollu budget tajjeb. Jiena nixtieq nirringrazzja lir rapporter u l-shadow rapporters għall impenn tagħhom biex jiddefintu eh, programm ambizzjuż ħafna fil-qasam tal-valuri u id-drittijiet. Issa, il-budget bejn l-2020 sa 21 eh, huwa wieħed li aħna nilqaw għax dan se jgħin lill-organizzazzjonijiet u liċ-ċittadini illi eh, dejjem eh, jaħdmu biex wieħed iħossu ktar parti minn familja. Aħna naraw determinazzjoni min-naħa tal-Parlament u nemnu fi twinnings per eżempju u nisperaw li dan il-programm jimxi lejn Ewropa li tħaddan aktar id-diversità kulturali. Grazzi, Vice President Guillaume, issa il-Kummissarju Jurova sam il-Kummissjoni, President, membri onorevoli, fi żmien fej soċjetajiet Ewropej eh, qed jaffaċċaw l-estremizmu, radikalizmu u d u huwa dejjem aktar importanti li nippromuovu niddefendu l-ġustizzja u il-valuri tal-Unjoni għalhekk il-Kummissjoni għamlu eh, fond apposta għal ġustizzja biex eh, dan jagħti sosten għal soċjetajiet demokratiċi u maqodin. Dan se jaħdem flimkien mal-programm tal-ġustizzja. rapport u l-mandat għan negozjati futuri juri li l-Parlament jappoġġa dawn in-negozjati u jiena toġobni l-ambizzjoni tal-Parlament u napoġġa. Il-programm se jibqa jiffinanzja attivitajiet bħal pereżempju promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u anki id-drittijiet tat tfal, il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa, l-antirazzizmu u eh, valuri u prioritajiet oħra dan il-programm se jkompli bl-attivitajiet Eh, ta' suċċess li kellu l-programm ta' qabel town twinnings pereżempju, u l-proġetti ta' soċjetà ċivili li jħallu eh, l-ingaġġ dirett ta' ċittadini fl-Ewropa. Il-programm il-ġdid se jħeġġeġ ukoll jiffaċilita l partiċipazzjoni attiva fil-kostruzzjoni ta' Unjoni aktar demokratika u jqajjem aktar kuxjenza fuq drittijiet u l-valuri. Il-Kummissjoni taqbel ma dak li qal il-Parlament Ewropew fuq ir-rwol importanti tas soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet tagħha biex nippromuovu u niddefendu il-valuri u drittijiet u dan ir-rwol huwa rikonoxxut fuq l ogħla livelli l-NGOs se jkollhom rwol prinċipali fl-implementazzjoni tal-programm futur fl-istess ħin. Il-programm ta' drittijiet u valuri se jkompli wkoll jiffinanzja numru ta' beneficjarji barra l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili bħal pereżempju entitajiet ta' ugwaljanza, esperti, awtoritajiet reġjonali, mużewijiet, partijiet interessati, akademiċi, etc. Bekk aħna nkunu qed nuru rispett lejn id-diversità. Il-programm ta' valuri u drittijiet jaħdem favur il-ġustizzja u l mekkaniżmu ta' saltna tad dritt. Il-Kummissjoni abbozzat mod ċar ir rapport biex jiżviluppa sinerġiji u ma jkunx hemm duplikazzjoni ta' xogħol. Dan huwa prinċipali għad-diskussjoni futura. Jiena naqbel li naturalment eh, għandu jkun hemm aktar flus, qatt minn biżejjed flus. U kif tafu hemm negozjati fuq il-budget u eh, Wieħed irid tiqis li hemm anqas flus għal aktar prioritajiet hija realtà. Però nixtieq ngħid li l-programmi li għadni kif eh, semmejt u deskrivejt jistgħu jingħaqdu ma' programmi illi se jitlu wkoll fl-ISF fejn hemmhekk għandna aktar flus u se jkun hemm flus ukoll għan integrazzjoni soċjali probabbilment ukoll anke bil-programm Horizon fejn se jkun hemm flus għar riċerka u l-kollezzjoni tad data u dan ikun marbut ukoll fuq drittijiet u l-valuri li għandna e, f'moħħna f'din id-diskussjoni u allura jiena nemmen illi anki binqas flus nistgħu nagħmlu aktar xogħol. Grazzi ħafna.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 mhix qiegħda hawnhekk jekk tiġi aktar tard inħalluha titkellem. Issa se ngħaddim il-gruppi politiċi fisem il-PPE l-Onorevoli Boni għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Senjura, Kummissarju. Aħna triplajna l-ammont għal dan il-programm ta' drittijiet u valuri żewġ biljun euro. Għanna pilastru fid-drittijiet tal-nidem li ikopri 350 miljon għal organizzazzjonijiet. Il-fondi se jkunu disponibli taħt proċeduri sempliċi, ġifim se jkun hemm burokrazija zejta. kollox se jkun trasparenti, għandna dispożizzjonijiet adekwati fuq l-istabiliment tal-punti ta' kuntatt U il-prinċipju prinċipali i u l-imparzjalità. L-organizzazzjonijiet tas soċjetà mhux se jkollhom impatt kif se jinqasmu il-grants. Aħna għandna riserva ta' 5% biex nappoġġjaw l-NGOs fejn ikun hemm ksur fid-demokrazija u is-saltna ta' dritt. Aħna nixtiequ ninkludu l-kulħadd għax bekk niżviluppaw aktar il-valuri Ewropej. Dan huwa ibbażat fuq il-parteċipazzjoni ta' ċittadini, in-non diskriminazzjoni u s-saltna ta' dritt. Dawn huma l-pedamenti tad demokrazija tad-demokrazija tagħna. Dan se jkompli saħħa is-soċjetà tagħna. Soċjetà ċivili b'saħħitha hija tweġiba f'sitwazzjoni fejn ċertu stati membri jridu jimxu lejn l-awtoritiżmu. Issa? L-Onorevoli Kinġe għal minuta u nofs. Grazie. Grazie tassew, President, l-investu fil-valur tal-Unjoni Ewropea fil-ċittadini u fil-gwaljanza ifisser li qed ninvestu fil-koezjoni u fil-ġustizzja soċjali. Ifisser li qed nipromuovu l-kunċett ta' ċittadinanza, l-impenn demokratiku u l-parteċipazzjoni ċivika. Dan ifisser illi konna għodda ulterjuri sabiex inresqu l-qoddim iġredittana tagħna kontra r razzizmu l-ksenofobija, il-mibeda, il-violenza fuq in-nisa, l-estremiżmu għal Ewropa bik iktar plurali u inklusiva. Qatt aktar lum il-ġurnata ma hemm bżonn niġġieldu l fenomenu tal-mibeda u d diskriminazzjoni li ħafna drabi qegħdin jiġu imbuttati minn klima politika vjolenti li ma tipproteġix il-vittmi u l-aktar il dawk li huma dgħajfa. Nafu li l soċjetajiet miftuħa u inklużivi ma jiffinanzjawx irwihom waħedhom għal din ir-raġuni aħna eh, nissuġġerixxu li jkun hemm żieda fil-finanzjament ta' dan il-programm sabiex l-organizzazzjonijiet tas soċjetà ċivili jkunu jistgħu jappoġġjaw dawk l-attivitajiet illi jikkontribwixxu sabiex joħolqu soċjetajiet demokratiċi bbażati fuq id-drittijiet taċ-ċittadini kollha. Ninvestu fil-futur taż-żgħażagħ nagħtu lok għal strumenti sabiex nifmu t-tolleranza u d-diversità, valuri li huma fil-qalba tal-proġett Ewropew Komuni. Grazzi tassew. Grazzi tassaw, issa fisem il-LCR l-Onorevoli Jurek għal minuta. Pani Przewodniczący, Pani i Panowie Posłowie. Grazzi, President, kollegi. Il-valuri Ewropej, Sorboni tkellem dwar il-valuri Ewropej. Il-, -valuri Europej, ġeneru kulturali u soċjali, l-orjentazzjoni sesswali, il-ġlieda kontra l xenofobija l-omofobija u e, tipi oħra ta' diskriminazzjoni. Hemm ħafna minn dan it-tip ta' diskors, imma ħadd ma jitkellem dwar il-mibeda kontra l kristjani Pereżempju, fl-2017 tara li hemm biżżejjed minn dawn l-eżempji Meta wieħed iħares lejn ir-rapport annwali dwar id-drittijiet fundamentali, emenda 20 paragrafu 11 tirrigwarda il-mibeda kontra il-Musulmani, iżda xinajdu dwar il-mibeda kontra l-Kristjani u xinajdu għal eh, l-wirt kulturali tagħna. Iżda ħat dan ħadd mu qed jiddefendi, jiena imħasba ħafna, imħasba ħafna li dan l-istrument ser idawwar l-Unjoni Ewropea f'demokrazija waħda mmexxija minn fuq il-demokrazija illiberali kif qal is-sur Orban. Dan kompla dejjem jitkellem fuq l-istess ħaġa iżda Iżda dawn l-affarijiet mhux neċessarjament huma minnhom. Grazzi tas-sew issa fissem li jen fl-onorevoli Lanċini. Grazzi tas-sew President il-programm ta' drittijiet u valuri għandu għanijiet fosthom il rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad dritt fost oħrajn. Il-idea hija waħda nobbli u semmi affarijiet li huma Ewropej li aħna qegħdin eh, nirrappreżentaw u diskrepanzi li ħarġu anke f'dawn l-aħħar eh, snin fl aħħar xhur. Dan juri wkoll illi dan kollu dawn il-programm ta' drittijiet fost oħrajn mhuwiex eh, daqshekk importanti dawn l-affarijiet ma standrissajnihom eh, fl-ewwel persuna. F'dawn ix-xhur dan wera l-arroganza kollha tagħhom. Bħal pereżempju il-ksur tal-liġijiet internazzjonali Eh, mill-Libja sa' Spanja dawn il-jamluħ fl-interess tagħhom li mhux dejjem jikkorrispondu mal idea tal-Unjoni u li ngħintu għajnuna ekonomika jista' jwassal għal riskju morali illi dan il-Parlament ma jistax jikkompli jippermetti. Adesso la parola all'onorevole Sosnierz per un minuto. Prego. Eh, państwo. Grazzi l-onorevoli Sosnierz, jak joġbok. Grazzi tassew. Hawnhekk qed nitkellmu dwar valuri kontrastanta ma jistax ikollok il-libertajiet u id-drittijiet fl-istess dokument. Kulħadd għandu kapaċitajiet differenti u valuri differenti. U dan iwassal għal inugwaljanza, l-ugwaljanza tista' ta' tiksiba biss fil-kamp ta' konċentrament, ġifir tittażel bejn il-libertà u l-ugwaljanza jekk trid il-libertà ta' espressjoni, per eżempju, il-bieraħ zittu sanzjonijiet fuq dawk li tkellmu fil-Parlament, jiġifieri tridu tażlu x'libertajiet tridu għalikom għal kulħadd, tridu d-demokrazija qed tirrifjutaw il-blue cards. Inqas u inqas nies iridu jipparteċipaw f'dan it-tip ta' dibattitu. Ħafna nies ma jridux jaċċettaw blue card minn għandi din hi d-demokrazija kif tinterpretawha intom. Grazzi, issa l-Onorevoli Kudrixka għal minuta u nofsi joġbok. Grazzi tassew. Ftit ta' snin ilu ħadd ma kien jobsor il-valuri kruċjali tagħna kien hemm bżonn li nipproteġuhom fl-Unjoni Ewropea iżda l-populiżmu jeqret il-qsim tal-poteri u l-istat tad dritt fl-istati membri dan ifisser li dawn il-proposti huma tassew meħtieġa. Il-proposta tal-Kummissjoni ma kienx ambizjuża biżżejjed għalhekk nilqa' il-fatt li l-Kumitat Libe it-tripla dan l-ammont mhuwiex ammont żejjed għaliex l-anijiet huma urġenti. Dan il-programm qed jistabbilixxi drittijiet u l-valuri jikkumplementa l-mekkaniżmu ta' stat ta' dritt artiklu 7 jirrigwarda il-ksur tal-demokrazija u dan il-programm jirrigwarda il-prevenzjoni. Din mhix soluzzjoni ta' darba, hija soluzzjoni sistemika li s saħħa is-soċjetà ċivili bħala bażi fundamentali għad-demokrazija. Nistgħu nieħdu l-eżempju tal-Polonja pereżempju, is-soċjetà ċivili hija pjuttost attiva u din hija l-unika raġuni għalfejn irnexxiela tissopravivi d-demokrazija. Sissa, din għandha tippermettilna nifhmu l-valuri tagħna aħjar grazzi tassew. Ngħaddu issa għall-Onorevoli Lopez Aguilar għal minuta u nofs. Jekk jogħġbok, Juan Fernando, grazzi President Castaldo. Il-Kummissarju Jirova kienet qed tgħid li l-Unjoni Ewropea qed tiġi dubrata aktar minn qatt qabel fuq il-valuri fundamentali tagħha u anke minħabba l-attitudni u l-sentiment anti-Ewropew li qegħdin nkunu xhieda tiegħu u li qed jinfirex madwar l-Ewropa. Għalhekk huwa importanti Aktar minn qatt qabel aħna nkunu favur strumenti li jippromuovu dawn il-valuri permezz ta' soċjetà ċivili u l-NGOs fl-Ewropa biex nuru impenn lejn l idejqa l-Ewropew. Importanti ħafna illi jkun hemm biżejjed finanzjament fl-MFF mill-2020 sa biex aħna nuru l-impenn tagħna li aħna lesti niddefendu valuri tal-Unjoni Ewropea li anke smajna dwarhom darodhom il prim Ministru ta' Spanja. Importanti ħafna li l koll kam maħna li aħna favur l-Ewropa nipproteġuha. U il-motto tagħna Ewropa li tipproteġi. Dan ma sarx biex nipproteġu lilna nfusna minn edewwa immaġinarji bħal per pereżempju irridu nipproteġu lilna mill-edewwa ta' vera dawk li huma xenofobi, dawk li jagħmlu diskorsi ta' mibeda, dawk li ma jridux solidarjetà. Id-diskorsi ta' mibeda li qegħdin nisimgħu ħafna iktar irridu niġġildu għom anka permess ta' dan l-istrument għalhekk aħna nappoġġaw mill-ħata soċjalisti f'din il-Kamra. Grazzi tas sew il onorevoli Lopez Aguilar naddu issa l-Onorevoli Vojt. Jekk joġbok. Grazzi tassew, President, dan il-programm għad-drittijiet u l valuri huwa programm importanti ħafna. Aħna rridu niżguraw illi dan jiġi implementat fl-istati membri kollha fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nagħtikom eżempju wieħed xi ħadd ta' 83 sena li għad ta' 12 sena il-ħabs għal opinjonijiet li esprima fl-2015 għatatlu eh, siqu x-xellugija issa s-sena l-oħra f'Novembru għatallu s-siqu l-oħra kol waqt li kien il-ħabs. Bat mar il sbtar f'Brandenburg u emmek il-gwardja ħalla l-bib miftuħ u ma kienx ikun jista jorqod u um, infatti resta il-ment dwar dan u il-gwardja imbagħad suppost kellu jala il-bib iżda din il-persuna li spiċċat mingħajr saqajn spiċċat intrabtuha ma' sodda u allura dawn x'tib ta' valuri u drittijiet huma. Grazzi Sur Vojt. Ah, kien hemm talba għal Blue Card mill-kollega Pitidejos. Taċċetta? Parakalo. Grazzi tassew. Jekk jogħġbok. Jiena Xtieq nirringrazzjak tal-li aċċettaj din il-blue card u għandi din il-mistoqsija għalik. Dan il-kas li semmejt inti li huwa insult tal-umanità din hija xi ħaġa li jafu biha l-poplu Ġermaniż u jekk iva kif irreġixxew għal dan il-każ. Sie schweigen darüber, es ist ja in Deutschland kein Einzelfall. Grazzi Fil-Ġermanja hemm każ ieħor ta' mara ta' 90 sena talli esprimiet l-opinjonijiet tagħha u fil-Ġermanja hemm aktar minn elf patriot li spiċċaw arrestati għax esprimew l-opinjoni tagħhom. Il-medja ma jsemmuhomx dawn l-affarijiet dan huma sitwazzjonijiet simili għal tal-Greċja fejn anke membri ta' partit jispiċċaw jiġu arrestati. Avolja suppost għandhom siġġu fil-Parlament Nazzjonali u nemmen li dan kollu għandu jieqaf. Grazzi l-Onorevoli Xojdrova, minuta u nofs, jekk joġbok Mikaela. Grazzi tassew President. Survajt, memx. Inti mandek xalfejn iżdom is-silenzju u għalhekk il-Parlament Ewropew huwa importanti għax għandna dawn il-libertajiet fl-Unjoni Ewropea, għalhekk inti tista' titlob il-ġustizzja għal dawk li jeħtiġuha. Insemmi wkoll dak li qal il-kollega Soshniers, laqqas irrid nemmen li qed tiddubita il-kunċett tal-ugwaljanza ħawwat l-ugwaljanza mal-uniformità jekk inti Kristjan suppost taf li l-ugwaljanza hija xi ħaġa li rridu naħdmu għalija kemm fuq livell nazzjonali u kif ukoll fuq livell Ewropew. U eh, id-drittijiet u l-valuri dan huwa l-programm li jiena nemmen fih ugwaljanza għaċ-ċittadini tagħna din ġiet sottomessa bħala proposta fil-komitat tagħna u jiena naqbel Naqbel li dan għandu jiġi appoġġjat kif ukoll iż-żieda fil-budget. Il-programm Ewropa ċittadini mhux magħruf biżżejjed mhux kulħadd jaf bih u nemmen u nittama li dan il-programm se jkun sors ta' proġetti ta' kwalità tajba, speċjalment fis-settur li taqdiet li jaħdmu mhux għal profitt fil-municipalitajiet, fil-bliet għal proġetti ta' ġemellaġġi bejn il-bliet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 Inti taf x'inhi d-differenza bejn l-ugwaljanza u drittijiet ugwali? Drittijiet ugwali jiġifieri drittijiet ugwali imma ugwaljanza tfisser li kulħadd ikollu aċċess għall-istess mezzi. Dawn huma ideat kontradittorja x min jaqla ammont u min jaqla ammont ieħor. E, e, jekk inti trid l-ugwaljanza tittieħu l-paga ta' xi ħadd biex ittieħel xi ħadd ieħor, dan jikkontradixxi l-valuri tagħna jiena smajtek u kont qed noqgħod attenta meta tkellimt u jiena nemmen l-ugwaljanza qudiem il-liġi u ugwaljanza f'termini ta' drittijiet ugwali dan għandu japplika għal kulħadd. L-ugwaljanza hija importanti għal kollha kemm aħna Iva, għalhekk għanna nimmiraw għall-opportunità gwali għal kulħadd grazzi tassew l-Onorevoli Xojdra għaddi issa għall-Onorevoli Ward għal minuta u nofs jekk jogħġbok Ġuli. Il-programm drittijiet u valuri huwa meħtieġ illum aktar minn qatt qabel il-valuri fundamentali illi juru anke d-demokrazija Ewropea m'għandniex noħduhom bħala ovvi. Jiena ħafna drabi nagħti l-appoġġ sejħ tiegħi lil proġetti ta' grassroots li huma finanzjati mill-Unjoni Ewropea dan huma meħtieġa sabiex niżguraw li prinċipji bħal stat ta' dritt u demokraziji ifisser li jkun hemm valura aċċessibbli għal dawn il-finanzjament madwar l-Ewropa. Llum il-ġurnata però qegħdin naraw li s-soċjetà ċivili qed tiġi meqruda fl-Ungerija minħabba Orban fejn dawn il-ġiet jiġu attakkati u qed jikkriminalizzaw proġetti li jgħinu lir refuġjati. Il-leġislazzjoni kontra il-ġudizzjarja, sistema ġudizzjarja fi polonja hija xi ħaġa wkoll inkwetanti. Il-valuri demokratiċi għandhom jingħataw importanza u jiġu appoġġjati l-ewwel qabel kollox miċ-ċittadini jiena nilqa l-emendi għal rapport li jmexxu l qoddim il-parteċipazzjoni eh, politika bħala ċittadinanza Ewropea. Dawn il-proġetti grassroots li, li jinkoraġġixxu parteċipazzjoni f'demokrazija aktar Ewropea ser jissaħħu eh, proċeduri Ewropej li żommuna ma' qudin. Għandna niġġieldu narrattiva negattiva u nixprunaw il-valuri u drittijiet Ewropej, anke fir-Renju Unit fejn Theresa May wedet li toħroġna mill-karta ta' Dritti fundamentali. Imissa tistħi jekk qed tattakka l-valuri tagħna, l-Unjoni Ewropea hija xempju għal ħafna madwar id-dinja li jgħixu taħt l-oppressjoni u din il-ħidma għandna nkomplu dejjem Natu għal-ħajja, grazzi tassew, issa l-onorevoli Kosta għannu ton of Sekjoġbok Silvia, grazzi tassew, President, jena nisċeni ringrazzja li rapporter għal rapporter li ħadmu fuq tliet komitati għaliex fil-kontest Ewropew naħseb li dan għandu sinifikat importanti ħafna li ħares lejn tliet programmi attwali aħna dimna ħafna fil-Kumitat tal-Kultura li ma nitilfux il-kwistjoni ta' ċittadinanza fejn qegħdin indaħlu dan it-titlu anke eh, f'dan l-aspett ukoll. Din il-viżibilità affarijiet li huma magħrufin mal istudenti bħal ġemellaġġi u proġetti oħrajn ta' ċittadinanza li huma pratikati fuq livell Ewropew dawn għandhom jiġu identifikati fil-programm il-ġdid ta' finanzjament. Importanti ħafna li fl-Ewropa ta' ċittadini li ser sipposta wkoll dan il-programm tibqa' marbuta ma' ma' żewġ aspetti. Jiġifieri illi anke dan semmin aktar qabel li kollna nħarsu lejn l-istorja anke bajn kritika u li naqsmu din l-istorja komuni ta' bejnietna u li nifmu ir-raġunijiet għalfejn teżisti l-Unjoni Ewropea kontra razzizmu mibeda u l-forum kollha differenti ta' nazjonalizmu u estremiżmu li qegħdin eh, jixxandru madwar l-Ewropa kollha u għalhekk iċ-ċittadinanza attiva hija xi ħaġa importanti li tibqa' viżibbli u qed nitolbu illi jingħataw iktar riżorsi għal dan u biex ikollna iktar kompetenzi permezz ta' tagħlim formali, informali u mhux formali. Naħseb illi e, hawnhekk għandna wkoll opportunità li indaħlu s-suġġett ta' dialogu interkulturali u interreliġjuż għaliex anke dawn jista' jagħtina triq komuni u fraternità Ewropea. Grazzi. Apro la procedura del catch di DI, ho ricevuto due. Naddu issa għal proċedura catch di DI, għanna zewċ talbit <laughs> nibdew bil-kollega li ma jgħja għat eh, l-onorevoli Marjas. Grazzi tassew, President. Biljun euro ser jiġu użati biex nappoġġaw dan il-programm għal parteċipazzjoni ta' ċittadini u aspetti oħra biex mi jipparteċipaw fis-soċjetajiet tagħna. L-aktar appoġġ li nistgħu nagħtu ċittadini tagħna għandu għandna nagħmluh bina naħtuhom possibilità li jaħdmu, opportunitajiet ta' posta xogħol bek biss jista' jkollhom dinjità. U eh, apparti minn hekk irid ikollna il- eh, appoċċa l-garanzija għazzazah l-ammonti li qed nitkellmu dwarhom hawnhekk jiena rajtom u dawn ser jagħtu l-possibilità biex ikun hemm ħafna nies illi jagħmlu l-istess ħaġa li jagħmlu li ilhom jagħmlu għall finanzjament Iridu noqogħdu attenti dan il-finanzjament irid imur għand l-iskejjel, reġjuni, universitajiet u dan għandhom ikunu wkoll disponibbli sabiex niġġieldu l mibeda il-mibeda lejn il-Kristjani fl-2017 fuq 500 attak twettqu fil-Greċja 94% minnhom kontra l-Knisja Ortodossa. Din hija kwistjoni serja ħafna li rridu nkopruha b'dan il-programm ukoll biex inkunu nistgħu nelimnaw dawn l-affarijiet. Grazzi ta' sew President. Issa l-Onorevoli Epitideos jekk joġbok għal minuta jekk joġbok. Grazzi President. Issa, fi żmien fejn il membri kollha tal-Unjoni Ewropea qed eh, jgħaddu minn problemi ekonomiċi u qed isofru il-ċittadini tagħna l-Unjoni Ewropea iddeċidiet li twaqqaf fond dan l-istabbiliment tal-programm drittijiet u valuri. Dan il-rapport jinkludi proposti għal biljuni ta' euro biex nipproteġu l-ugwaljanza d-demokrazija, l-istat ta' dritt u li nindirizzaw il-forum kollha ta' violenza. Iżda, għanna nisħu f'din l-Unjoni Ewropea illi id-demokrazija l-imħabba lejn l-ugwaljanza u l-valuri u r-rispett lejn il-forum kollha tad-drittijiet dan jiġi mill-trawim ta' kuxjenza mhix xi ħaġa illi tista' tinkiseb bl-ispekulazzjoni. Pala rappreżentant tal-poplu Grieg jien ma naħsibx li għandi dritt li naqbel mal-implementazzjoni ta' dan il-ħela ta' flus Ewropej. Flus l-Unjoni Ewropea li kundannat il-poplu jispeċi f f'sitwazzjoni li jinsab fiha. Mhux ħanappoġġa dan ir-rapport u nappella li l-kollegi jagħmlu l-istess. Jekk huma